effiċenti eh, għal ċittadini tagħna. Issa, dak huma punt informazzjoni il-laqa ta' sitta ta' Mejju għandkom minuti diġà nixtaq tinsaqsi jekk għandkom xi kummenti bħadd ma jixtieq jgħid. Xej allura il-minuti għaddew. Senjuri. Onorevole Marlow. Mr. Mario Mauro. Sur Mauro. Grazie, signor Presidente. Grazie, President. Xtaqt infakkar li dal-ħodu f'Afganistan żewġ soldati italjani tal-Brigata Tawrenense sfaw maqtula f'attentat. L-Unjoni Ewropea għandha rwol diffiċli ħafna għax xenarju tal-paċi u ġlida kontra l-gwerra, għalhekk nista' biex il-Parlament tagħna jissoċa kemm fil-kondoljanzi kif ukoll l-appoġġ lill-vitmi lill-familji tal-vitmi f'mument tan diffiċli. Grazzi. Balko. Grazzi ħafna. Sur Pitella xa jitellem. Si, Presidente. Grazzi President. Fil-fatt xtaqt li jkun hemm minuta ta' ħin biex nitkellem u nisprimi l-istess ħsibijiet li għamel il-kollega Mauro nisieħeb fil-soba tiegħu u fil-kondoljanzi li xtaq jagħti u nixtieq li l-awla kollha tagħti l-kondoljanzi tagħhom għal dawk iż-żewġ soldati Taljani li ntqatlu fl-attentat dal-għodu. Naħseb li rridu ninaqdu fil-kondoljanza anki nikkundannaw ġes bħal dan u nkunu qrib il-familjari tagħhom. Anki nkunu kontra terrorizmu bisħiħ u nkunu qrib fl-azzjoni tagħna biex il-missjonijiet ta' paċi jkunu aktar effiċenti u iseħħu f'aktar sigurtà. Grazzi. Dziękuję bardzo kolego. E- Grazie ħafna Zurbitella. Nixtieq nirringrazzja l żewġ sinjuri ħalli attiraw l-attenzjoni tagħna għal dan l-avveniment. Huwa importanti ħafna li aħna nirriflettu dwar atti ta' violenza li qed jiffaċċjaw soldati li qegħdin f'servizz attiv fl-Afganistan fissem iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Hija użanza fostna li nirriflettu dwar dat tip ta' avveniment. Sur Van Orden. Sur President, waqt li aħna eh, nfakru il-telfit tagħna f'Afganistan, għandna niftakru wkoll li kuljum aħna qed nitilfu eh, soldati Britanniċi fil-missjoni tan to li qed issir dak il-pajjiż. Jiena naħseb għandna narf li għandna narfu telf u uh, għandna simpatija kbira għal familji ta' dawk is is-sudati kollha minn kwalunkwe pajjiż li qegħdin taħt uh, taħt in nato hemmhekk. Jiena naqbel kompletament mal-opinjoni li għaluke wera Sur Van aħna ħassab li kulħadd jaqbel. Dan huma Ewropej li qegħdin jgħinu l-inna l-koll fil-ġrida kontra terrorizmu u violenza fid-dinja u ma jappreżentaw lil kulħadd. Is-Sur Monsieur le Président, je crois qu'il est en effet normal de rendre hommage à ceux President, jien naħseb li ħaġa sewwa li wieħed jikkommemora dawk li jmutu waqt jaqdu f'dmirhom imma moħrajn ukoll li eh, batu fil-post ta' xogħol għax il-minħaddimhom ma jtuhomx eh, opportunitajiet sura ta' nies biex jaħdmu fihom. Grazzi ħafna. Grazzi, sinjuri. Jien għandi ħaġa importanti, suġġett importanti